Kien hemm diversi kumitati li bdew negozjati istituzzjonali skont regola 69 ċe paragrafu wieħed tar regoli ta' proċedura. Ir-rapporti li huma parti minn mandati għal dawn negozjati huma disponibbli fuq il-paġna web tal-plenarja titli jiġu publikati fil-minuti tas-seduta. Skont regola 69 ċe paragrafu 2 numru ta' polit ta' membri ta' gruppi politiċi illi jiksbu il-medju jistgħu jinkitbu sa' nofs il-lejl ta' għada il-ħamis ta' marzu biex bekk ikun hemm deċiżjoni għan negozjati. Jekk ma jkunx hemm talba ta' votazzjoni, id-deċiżjoni dwar il-bidu tan negozjati jisiru skali skadenza u l-kumitati bekk jibdew in negozjati